attentat eh, mafjożu fuq is-sur Kroċetta li hu membru ta' dan il-Parlament u ex sindku ta' soċjetà eh, ah, ta' post fl-Italja li jismu ġela. Illum 20 ta' jannar kuljum seta' jkun ġurnata tajba għal Eh, dan l-attentat imma l-autorità tal-Belġu għadha ma taċ skorta xirqa l-Onorevoli Kroċetta li ilu żmien issa taħt il-ħarsien fl-Italja bħal presidenza tal-Parlament taf. Jiena nistiednen il-presidenza biex turi solidarjetà mal-kollega tagħna minnaħa ta' din il-Kamra tal-Parlament Ewropew u biex jagħmlu xi ħaġa sabiex is-Sur Kroċetta jkollu l-protezzjoni xirqa u dan fil-ħidma li jwettaq fil-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna sur Sassoli għandek raġun li għajjemt dan il-punt waqt il-plenarja. Grazzi ħafna. L-ewwel punt fuq l agenda tagħna għallum hija l-elezzjoni tal-Medjatur Ewropew skont l-artiklu 204 tar regolament tagħna jippreżentaw ruhom bħala kandidati tliet persuni li semmilkom f'not eh, f'ordni alfabetika sur Vittorio Bottoli, sur Nikiforos Diamanduros u s-sur Pieriv Monet. il-kandidati jridu jiksbu il-maġġoranza tal-voti u l-astensjonijiet tal daqstant ma jinaddux. Issa se nitkellem bl-Ingliż għaliex irridu nagħmlu test. biex naraw li għalmenu hemm 368 persuna f'din il-kamra skont ir-regoli tal-proċedura eh, u eh, se nagħmlu ċek xorta waħda imma se tieħdu pjaċir u għax se taraw li se jkun vot kontenzjus għall-aħħar. Issa se jkolli nirrepeti l-istruzzjonijiet illi għandkom deġa dimkom u dan bil-lingwi illi intom tifmu. L-ewwel net tridu tpoġġu il-kese fuq l-isem tal-kandidat illi intom tazlu u dan jista' jsir permezz ta' żewġ buttuni uh, il-blu illi għandkom u mbagħad qafsu fuq il-buttuna li fuq għas-sinjal hemm is-sinjal plus u mbagħad tixal il-bozza il-blu mhux bozza ħadra laqas uh, aranċo imma buttuna blu. U mbagħad ikun hemm stilla qudiem l-isem tal-kandidat li tkunu għażiltu. Ftemna? Issa, Jekk intom tixtiequ tindikaw li intom kontu prezenti ma ma tixtiequx tivvotaw, afsu il-buttuna li fiha il numru 0 fuqha il-buttuna tan-nofs. Tistgħu bidlu l-votu kol qabel ma tagħlaq il-votazzjoni billi terġaw taslu fuq li semmi li tkunu għanfastu qabel, tafsu l-buttuna 0, unbat resqu il-kesa fuq il-kandidati li tixtuqu tassew tivvotaw għalih u fuq dak l-isem bat għafsu fuq il-buttuna plus. Peress li dinja xaħġa komplikata għall-axar, ħanamlu prova it-tlet kandidati illi prezentaw ruħom hawnhekk fortni alfabetika għal dan it-test u se jagħmlu test ukoll kemm intom nies kolti. Dawn huma l-persuni Picasso, Renoir u Van Gogh. Lesti? Il-votazzjoni miftuħa, sinjuri. Nitlob illi f'dan il-moment kulħadd jivvota ċaqal u il-kese, għafsu l-buttuna, kif ma miltuħx l Greco? Le, l Greco ma, ma prezentax ruħu. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Il-votazzjoni maluqa jtenni il-President. Rasenbras, Van Gogh 240, Renoir 238, u Picasso 166 vot miskin. Naħseb illi issa nistgħu tassew ngħaddu għal votazzjoni. Issa se jkonna nerġaw indaħlu l-ismijiet, il-ġodda, il-sistema hija l-istess, qegħdin iċċaċbu biex tifirħu lil Van Gogh jew eh, tixtieq tiġbed l-attenzjoni tiegħi għal xi ħaġa jgħid il-President. Skużani, Sur President, imma il-magna tal-vot tiegħi ma taħdimx. Skużani. Eh, xi issa nibatlek technician, sinjura, jgħid il-President. Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Lestu ruħna u minna u ftit momenti oħra kunu nistaw nivvotaw. It appears that Mr. Van Gogh wants to be a candidate for ombudsman. Jider li Sir Van Gogh jishtiq jikkandida ruħu għall-ombudsman u koll biex ikun medjatur Ewropew. Et niprofon bidlu l-lista imma ismu et jibqa fuq din l lista tana. Imma stetimi. Tajab wis. Mela il eh, se nibdew issa fuq l-screens tagħkom se jidru l-ismijiet tal-kandidati. Kulħadd tivvota? Il-votazzjoni magħluqa. Mela, s-sur Diamanduros kiteb 340 vot fu 678 eh, persuna li votaw, s-sur Monet 229, s-sur Bottoli 19. stant s-sur Diamanduros Eh, inħatar l-Medjatur Ewropew wara l-ewwel round ta' voti. Nifraħ lill-kandidati l-oħrajn. Kienet eh, proċedura diffiċli ħafna qoddim il-Kommissjoni, gruppi politiċi, Is-sur Diamaduros qiegħed fosna jistaqsi il-President. Thank you.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 Grazzi Grazie ħafna Sinjura Wallstrom, grazie l-Kommissjoni. Issa fuq l-agenda tagħna se nivvotaw permezz ta' proċedura semplifikata fuq ir-rapport ta' Sinjura Hübne dwar is-sospensjoni temporanja ta' dati autonomi ta' tariffa doganali komuni fuq l-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti industrijali f'Maderja u l-Azores. Nivotaw Votazzjoni unika, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Sur Van Gogh? Naħseb illi issa lesti, votazzjoni miftuħa. nishti eh, najt li s sort jamanduros li nistednu jieħu l-ġurament qoddim il-Qorti tal-Ġustizzja skont l-artiklu 204 tar-regolament tagħna. U issa nittama li s-sistema qiegħda taħdem għal darb'oħra il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 660 għaddiet 628 vot favur nifirħu l-Sinjura Hübne. Issa l-agenda Issejjaħ il-proposta għal deċiżjoni deċizja tal-Parlament Ewropew dwar proposta rigward membru tal-panel inkarigat mill-lazda tal-imħalfin u l avokati Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali, Sinjura Palacio. Minu favur? Kontra? astensjonijiet għaddit ukoll. Issa nivotaw fuq ir-rapport ta' Sinjura Jolie fuq it-tieni reviżjoni ta' ftehim ta' sħubija ACP u E u l-ftehim ta' Kotonu naddu għall-emendi. L-ewwel emenda, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit 496 favur. Emenda 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit ukoll din l-emenda 397 vot favur. Iva, jekk joġbok jgħid il-President? Iva, l-ek technician, sinjura. Antropologija 3. L-emenda numru 3. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din l-emenda għaddit ukoll 392 vot favur. Emenda numru 4, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit ukoll 509 voti favur. Grazzi ħafna, Sur Schultz. Grazzi għall-għajnuna tijak. L-emenda numru 5. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 344 vot kontra. Naddu issa għal vot finali fuq la bozza rizoluzzjoni kollu kemmu dawk favur. Kontra astensjonijiet għadda nifirħu lis sinjura ġoli. Issa naddu għall-ispiegazzjonijiet tal-vot l-ewwel net fuq eh, l-elezzjoni tal-Medjatur Ewropew Sur Bonsignore. Dan il-vot il-Parlament Ewropew